Kari kollega, kari kollega. Kollegi, kommissarju, nistaw enkom. Nistaw inkomplu xoliet, issa jmiss il-rapport ta' Sur Otman fuq Okmar fuq il-politika tal-Radio Spectrum. Naddi il-mikrofonu l-rapporter. President, Komissarju, kollegi, Dan il-rapport jirrigwarda eh, il fat li jiridu li fl-Europa jisiru number one, jisiru numru wieħed. Hija ħaġa importanti li jkun diskussjoni bħal di lejla. Meta fl-1950 Schumann eh, propona din l-Unjoni kienet fuq il-azzar u il-faham u l-lum hija fuq teknoloġija li ħatkun kruċali għal futur tal-Europa. U aħna kontenti najdu il-proposta, il-rapport li għet niprezentaw l-lum ħarġet minn kooperazzjoni eccellenti mal ma' shadow Reporters il signora Trautman, Roda u Lambert. Jina nirringrazzjom għalix Illum qed niddiskutu proposta illi tista verament tpoġġi l-Ewropa fuq qudiem fuq il-telefonija mobili, fuq l-internet mobili u fuq il-teknoloġija tal-informazzjoni, l-IT iġifieri. U għalija, sur President, diskussjoni fuq il-proposti differenti li għanna f'dan il-rapport, E, ti riguarda l-azla jekk l-Europa għandix tkun ta' qoddimnet jew għandix tkun fit-telet post. Din hija għażla sempliċi fl-opinjoni tiegħi. Kultant aħna nitkellmu fuq l-ekonomiji, l-ikbar ekonomiji tad-dinja, nitkellmu fuq l-Istati Uniti u ċina u dejjem ninsew illi l-Unjoni Ewropea hija l-ikbar ekonomija fil-fatt. Però mannix l-ikbar su, l-ikbar swieq. Issa u għafidejna il-lum illi niddiskutu jekk irridux namlu il dawk il-bidliet illi fil-fatt se jagħmlu bidla kbira. Jekk aħna fuq qasam wara qasam irridux niżguraw li se nkunu fuq dimnet fuq dak li għandu x'qasam ma' telekom, mal-broadband, jiena irrid li l-Ewropa jkollha l-ikbar kapaċità u l-ikbar veloċitajiet fuq dak li għandu x'jaqsam mal-broadband. Għax bekk allura se tkun il-bażi għall-iżvilupp ta' servizzi kollha ħad tkun kruċali għall-ekonomija moderna u għall-kompetittività tagħna. Jiena irrid li l-Ewropa tkun il-post fejn il-ġenerazzjoni ġdida tal jahu eh, Atlas tal-kumpaniji kollha illi huma eh, manifesto ta' kompetittività u ta' innovazzjonijiet. U aħna nistaw inkunu ek, pero huwa possibli li ko ekonomiji oħrajn bħal er, l-Istati Uniti, ċina u l-Indja eh, jimxu fuq qudiem. Aħna aħna hemm bżonn inkomplu fuq id-data tal-2013 fuq it 800 GHz. Jiena niproponi li nkunu iktar ambizzjużi u ngħidu illi e, l-Unjoni Ewropea tista' teħles 12.000 e, GHz e, u iridu nibdew id-diskussjoni anki fuq il-banda ta' ta' 700, fuq il-firxa ta' 700, għaxek ma nibdew issa, ma jkonniex l-opportunità li nieħdu eh, eh, deċiżjonijiet importanti għal-futur. E, eh, biex inkunu nistaw nużaw l-użu mingħajr e, licenzi. Umbat, President, hawnhekk għandna il-proposta. U jiena eh, nishtiq li konna eh, l-iktar appoċ għawi possibli minn dan il-Parlament biex pekk inkunu nistaw nidiskutu mal-Istati membri u nistaw niproponi lirom. Eh, Iridux aħna e, nkunu fuq u dimnet jew tridu tkunu fit-tielet post. U naħseb li dinja għażla ċara ħafna u jiena niproponi dan fid-dibattitu tal-lum u li tivutaw a favor ta' dan il-rapport. Grazzi, issa naddu uh, eh, il-mikrofonu għal kummissarju Signora Cruz. President, membri tal-Parlament, Issa duwa dan huwa żmien li aħna nqumu fuq tagħna din hija lingwa li l-Ewropa teħtieġ, il-lingwaġġ li teħtieġ l-Ewropa. Huwa ringrazzjament minn naħa tiegħi, mod protokolli rapporter l-Sur Hopmine għax-xogħol siwi li huwa għamel fuq din l-ewwel programm ta' politika fuq ir-radio spectrum. Hija fil-fatt kwistjoni ta' informazzjoni u teknoloġija, hija kwistjoni ta' dwar jekk inti tiddeċiedi x'pożizzjoni għandha tieħu l-Ewropa minn eh, naħa tal-van, naħa tal-punent, minn nofs. naraw jekk l-Ewropa tista' xu għandix tkun l-ewwel fuq quddiem. Biex nitkellmu fuq din l-Ewropa Digitali u s-soċjetà kollha kemm l-ewwel qabel kollox huwa ċar dan ir-rapport illi il-Parlament jaqbel mal-Kummissjoni fuq l-importanza ta' spektrum koordinat għal dak li huwa il-miri tagħna tal-broadband. Huwa essenzjali illi nżommu u ntejbu il-lat kompetittiv tal-Ewropa u nitnaħdbu fuqu u li ukoll niżviluppaw l-impatt soċjali u kulturali billi noħolqu eh, servizzi innovativi għaċ ċittadini tagħna. U ukoll irrid tifoka fuq il-kelma jew frażi impatt kulturali. hekk aħna qegħdin nitkellmu fuq l-internet dan huwa wieħed mill-iktar strumenti ewlenin b'saħħtu illi jista' jagħti enfasi l-komunità Ewropea biex Kolla l-arfin tant importanti għal dak li huwa l-impatt kulturali. Su President. Hija kwestjoni ta' għażla sa żmien ta' għażla. Mhux biss krim sabiħ dan kollu sar issa edna li l-Ewropa da bżonn dana kollu u nsomma l-bqija imma issa wasal iż-żmien fej aħna rridu u r responsabiltajiet tagħna. Intom ma jistax tkun fuq qudiem u tmexxi. Jekk mhux qed tieħu l-għażliet li hemm bżonn jittieħ. Fuq l-aspetti soċjali. Jien qed nafoka fuq l-element kulturali. Għax naf illi dan kien titħassib kbir membri tal-parlament tagħkom jienet nara ħafna e, sinerġiji rigward il-kontenut tal-medja u digitali u għal-broadband. Il-vizjoni digitali kif ukoll il-wireless broadband nistaw naħdmu fuqhom u jimxu wit fit. U aħna ma nistawx ninsew illi il- broadband internet, l-aċċess għal broadband internet jgħat wassal għal valur kulturali u għalik u l-wireless huwa essenzjali f'żoni li bħalissa mandom dan it-tip ta' aċċess. Il-proposta mhux biss tħares l-eżistenza imma taċċerta iżvilupp tal-ġejjini ta' dawn is-servizzi soċjali, kulturali u ekonomiċi illi joħolqu kontenut tal-medja b'saħħtu u jagħti l-toroq tal-medja tal-ġejjini ċans li jkomplu jiżviluppaw. Ovvjament għandek ċans li kollok dibdi kustjoni ta' jekk nistgħu xkomplu naraw programmi fuq il-cable TV u l-PR dawn irridu insolvuhom l-emissjonijiet ukoll m'għandhomx frontieri, il-politika tal-Unjoni Ewropea teħtieġ appoġġ xira f'negozjati internazzjonali u l-istati membri um, jeħtieġu għajnuna biex jinnegozjaw ma' pajjiżi li mhumiex parti mill-Unjoni Ewropea. Palissa jina diġa għaddeja b'kuntat ma' ċertu ministri f'ċertu stati membri illi għandhom l-ikbar eh, kwistjonijiet ta' dak li huma kwistjonijiet ta' ġirien. Il-Kommissjoni tista' tappoġġa ir-rapport illi apparti ċertu modifiki maħna nistaw nappoġġaw kważi l-approċ kollu tal-Parlament. Il-Kommissjoni tilqa b'mod partikolari u tilqa il-pożizzjoni li hemm fir-rapport fuq xi kwistjonijiet. Ewwenet l-importanza tal-spektrum fil-aġenda Digitali biex nagħtu il-ċittadini tagħna aċċess għal broadband. Tajjeb. U li in kol nirrevedu il-chances illi kunem iktar spektrum iktar wisna biex nkun sew laħqu ma' domanda għal dan il-wireless broadband. Aħna naqblu ma'kom 100%. U kunu għafu li nafu illi aħna rridu naħdmu kol fuq dil kustjoni tal-veloċità tal-broadband. Id-data ta' 2013 biex kunu nistaw ikonna id-dividend band ta' 800 Hz ikollu jistana sa' 2015 ġifiri 2013 u għalan iżda possibilta illi ikunnem ċertu derogi sal-2015 minħabba ċertu ċirkostanzi tekniċi eccezzjonali kif ukoll ċertu derogi li għandhom xaqsmu ma' kwistjonijiet ta' koordinament ma' pajjiżi terzi. Kif qed qabel. Ir-raba. Il-kopertura ta' politika oħra tal-Unjoni Ewropea li lin minn ċertu komunikazzjonijiet Ewropej pal pereżempju l-ambjent, trasport, riċerka u t-tieġa li nagħmlu ammont ta' spektrum disponibbli ta' ċertu punt. U l-ħames punt, l-importanza ta' inventorju ta' spektrum differenti li huma importanti biex ikonna politika li tħares lejn il ġejjini U s-sitt ħaġa li n-koordinaw, Sinjor President, il-promozzjoni tal-politiki tal-Unjoni Ewropea fuq livell tal-Unjoni Ewropea u biex nagħtu poċ l-Istati membri fin negozjati tagħhom ma' pajjiżi mhumiex parti mill-Unjoni Ewropea. Hemm sensila ta' kwistjonijiet oħrajn importanti fejn ir-rapport huwa ta' għajnuna u u jgħat ċertu proposti li tajbini naħseb li waħda li taġġiġna fuq ċertu għamenti kommissjoni trid tifoka fuq ċertu sfumaturi li struttural per eżempju, il-prezentazzjoni tal-prinċipju għanijiet dan mandu innaqqas mill-vizibilità tal- eh, l-użu effiċenti tal-spektrum illi għandu japplika setturi kollha kemm jista' jkun. Ħaġa oħra hija kwestjoni ta' zona griża ngħidu hekk hija kwistjoni ta' spektrum jandu titwessa għas servizzi audiovizuali imma da m'għandux ikun hemm mezz ta' twassil wieħed. Sfumatura oħra bejn il-Kummissjoni u il-rapporter fil-rapport tagħhom dwar kompetizzjoni hija rigward ir-riserva tal-ispektrum għal membri ġodda jista' jseħħ iżda ma nistawx ikun btali illi ma jkunx hemm eh, li kunem hemm eh, proċeduri li huma żejda u tapis. Apparti hekk ispejjeż fuq immigrazzjoni min-naħa tal-Istati Membri għu kwistjoni kbira bla dubju ta' xej, u dan għandu jkun konformi ma' regoli tajnuna tal-Istat iżda insomma din mhijiex differenti mill-opinjoni tagħna laqas sibba ta' min isemmiha għanna xi problemi żgħar biex naċċettaw żewġ proposti biz. Dawa, waħda li kunem hemm spektrum li kun diġà armonizzat kif ukoll l-obbligu li dan il-seħsa l-2012 ma jistax jiġi sostituit l-obbligu inqas ibes idli dan ikun disponibbli minn min, minnu fih. Hemm ċertu dispożizzjoni li jeħtieġ li dan iżeħ mod immedjat u aħna rridu ngħaddu għal liċenzjar effettiv u immedjat tal-ispektrum, rridu nimxu l-qudiem u mhux lura. Ħaġoħra. Fej aħna għandna diffikultajiet biex naċċettawha hija l-ispektrum għall aċċess satellita għal broadband aħna l-Kummissjoni nixtiequ li naċċertaw mod attiv li disponibilità disponibilità tagħna ċerta għu id-disponabilità fuq dawn iż-żewġ kwistjonijiet u għalhekk aħna rridu nsibu soluzzjoni. U jiena ċerta nistgħu subuħ. Biex nagħlaq. Kemm il-Komissjoni kif ukoll il-Parlament, il-kol narfu li adozzjoni bikrija tal-proposta hija mixtieqa li kien l-importanza tax-xogħol qudiemna biex namplementaw dan il-programm u jina naħseb illi kaħna tkellmu dwar sqarrija ċara illi għandha tissir moċċar u għatant laħjar u l-Kummissjoni ta' tagħmel l-almu tagħha biex tappoġġa dan il-proċess. U jiena konfidenti bisħieħ illi dawn se jingaġġaw b'dialogu urġenti mal-Kunsill biex nilħu konklużjoni mħaffa u li tirnexxi. Il-ħin qed jafas, il-ħin mhuwiex ħabib tagħna, u sa fl-aħħar mill-aħħar jekk aħna rridu li nsibu soluzzjoni u jekk aħna ħankunu qegħdin biss napoġġaw is-sur Hockmark mela aħna rridu nimxu kemm jista' jkun il-qudiem din id-direzzjoni. Grazzi.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 politika ta' broadband mal-Unjoni Ewropea hija u kun frekwenti importanti imma hija skarsa sissa u aħna għal ta' għana jdu titamela ċara li frekwenzi hija importanti għal ħafna raġunijiet għal raġunijiet kulturali u ekonomiċi madwar l-Unjoni Ewropea u din tkun problema li ser tifqem. U għalhekk inħossu li pakket telecoms illi qiegħed hemmhekk biex e, e, jisaħħaħ il-pluralizmu u l-varjetà kulturali tal-medja m'għandux jitwarrab u Broadway madwar l-Unjoni Ewropea tiġi garantita għal pluralizmu tal-mida u biex ikunna ekonomija li tkun b'saħħitha. Ejwa importanti li aħna niksbu dan id-dispożizzjonijiet tal-broadband madwar l-Unjoni Ewropea u għalhekk ħsibna li l-proibizzjoni fuq 790 790 m'għandux iseħħ Forsi kena nkunu ktar ċari fuq 790. Fuq il-frekwenzi, u kol idu nkunu ktar ċari fuq kwistjoni ta' kompens. Biex kull min juża l-Wi-Fi u mikrofoni wireless pal teatri ma jindumx ikunu vit, jaqaw vitmi għal frekwenzi li huma għal benefiċċju ta', industriji. Grazzi, mela naddu għal gruppi politiċi isem fissem il-PP il-Senjura De Castillo żewġ minuti. Grazzi Senjura President, jiena ningrazzjak tal Nixtieq nibda billi nifraħ sur Hekmark, ir-rapporter dan għamel biċċa xogħol eċċellenti. Aħna dan għandu ambizzjoni kbira ħafna għal Ġejjini u dan jagħmlu rapporter tajjeb ħafna. Allura nixtieq ningrazzja il-Rushadows kollha għax ir-riżultat dan ix-xogħol kien il-poċċ unanimu ta' dan l-appoġġ fil-Kumitat tal-Industrija. Aħna qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar rapport illi għandu għan wieħed. Dan lan huwa kif nistgħu intejbu l kapaċità kompetittiva tal-ekonomija Ewropea u dinja globalizzata. Dan huwa il-punt ewlieni fil-rapport u dan huwa qasam importanti ferm għandna nifoka fuq mhux se noqgħod nidħol issa fil-qaqat, iżda nixtieq nifoka fuq żewġ aspetti u tlieta. L-ewwel aħna qegħdin situazzjoni fejn aħna fejn il-wireless, il-broadband wireless, li jitla għal 800 MHz għal komunikazzjoni madwar l-Ewropa tkun realtà. Iżda rridu nħarsu lejn il-ġejjini u aħna hawnhekk qed titkellmu dwar frekwenza ta' 700 MHz illi għandhom kapacità eh, enormi għal telefonija mobile u għalek eh, na irridu nifukaw ħafna fuq għaxem ħafna potenzjal hawnhekk għal tkabbir u żvilupp. U di mhix kwestjoni ċkejkna, li ma tiswa xejn, dan mill-aħħar dan jista' jmonta 30% ta' GDP u dan huwa biss il-bidu. ħarsu lejn il-tkabbir potenzjali fil- kien fil-video bejn il- istituzzjonijiet u kumpaniji u individwi. palizza l-video jagħmel part 40% ta' traffiku dinji u dan għadar boħruwa biss il-bidu. Sal-2014 ħajkun 91% tal-traffiku eh, finali aħari tal-utent. Għalek, eh, eh, istudji qed jura u juru illi ehm, ambizzjoni kbira u aħna lek għanna nappoġġaw dan għanna l-erba. Grazzi, issa fissem l-SND Is-Sinjura Trautman. Grazzi tassaw. Kummissarju, kollegi. Dan huwa l-ewwel qari li għandna fuq il-politika ta' Spectrum. U nixtieq ringrazzja l-Kummissjoni tal-li wieġbu għad-dibattitu tagħna Fuq il-pakket ta' telekoms, ixtieq ningrazzja Gunnar Hookmark u shadows tal- eh, ta' xogħol si li jagħmlu rapport tekniku ferm illi juri illi kwistjonijiet politiċi ta' sew kbar u aħna kellna dibattiti politiċi u u għacċar li Komissjoni Parlament jaqsmu stess ambizzjoni u viżjoni li spektrum huwa risorse rari li maħx ħafna bħalu li mandux frontieri, pero meta niġu għall-ambizzjoni iva hemm ċertu differenzi mbagħad bejnietna, speċjalment meta niġu għall-istat membri. L-istati membri illi għandhom ċertu sovranità ġejja mill-istorja. Jina kiku xaqna rektar bilanċ veru, imma oġbitni l-ideja ta' Spectrum Management Policy, jina oġbitni din l-ideja li konna politika ktar realistika illi tirrifletti l-ħtiġijiet ekonomiċi u soċjali ta' ċittadini tagħna. Din hija linja ċara illi ħa il-Parlament. Dan kien il-każ fir-rapport ta' Znjor Toja u kol kienet il-pożizzjoni tiegħi meta kont rapporter fuq il-pakket telekoms. fuq l-RSPP il-grupp tiegħi saħaq fuq xi affarijiet trasparenza pereżempju ndaħlu trasparenza biex nkunu nifmu eżattament kif qed jiġi allokat il-frekwenzi u jkun innovattivi meta naġixxu għal tiġijiet li qegħdin jiżdiedu mhux biss jiġifieri b'mod kwantitattiv imma b'mod kwalitattiv għal dak li huwa id-domanda l broadband Għandna bżonn iktar effiċenza fil-ġestjoni tal-spektrum, aħna għandna bżonn nżaw iktar spektrum mingħajr ma limitaw in-numru ta' servizzi. Is-spektrum jista' jintuża wkoll biex niksru il-diviżjoni diġitali u li niprovdu servizzi ġodda telekom su kumpanija kif ukoll SMEs u industrija għadhom jibdew u hawnhekk l-ekonomija l dimensjoni ekonomika hija essenzjali. Kifettu illi kifettu tonfusom, istadju li jmiss. Għakken fuq l-ewel għarrimu sa naqblu, rridu naqblu sal laħar ta' s-sena. Essenzjali servizzi pubbliċi, essenzjali għastennijiet tal-konsumatur, essenzjali għazvilup tal-internet, xi tkun, kunx ikunu l-infrastrutturi. U importanti nirġaw innidu l-Unjoni Ewropea mod ekonomiku, bħu nużaw dan il-rizzors ta' valur. Grazzi, Signora Trotman, issa l-kellim li jmiss il-fisem il-grupp għaldi, issur roda għaż-żewġ minuti. Grazzi. Trasmissjoni ta' data li waħjar u inqas permezz ta' broadband ta' veloċità għolja għal 2020. Dinja politika ambizjuża u mira ambizjuża mirit ngħid u jiena nappoġġa bisħieħ. Immejja ngħidwa kif inhi. Mhix se tkun biċċa xogħol faċli. Issa xorta waħda jina nemmen l-ewwel wara l-ewwel qari, il-Parlament ikun jista' jagħmel pass kbir lejn dan lan. Era mod Il-broadband għal kulħadd mhux ma jfissirx biss li kulħadd jkollu profil ta' fuq Facebook, qegħdin naċċertaw illi l-Ewropa tkun meċċeja f'dik li ekonomija bazzata fuq l-arfin. Jekk aħna xinna ikonna 500 miljun persuna jkunu konnessi, fuq l-internet mela il-prizi tagħna jkunu jistgħu jiġbru il-frott ta' dana kollu. U aħna irridu nbidlu żewġ affarijiet. L-ewwel nett għandna bżonn su pro kompetizzjoni li jaffavur l komunikazzjoni fuq livell Ewropew aħna għalhekk għandna regoli fuq il-competition proofing u stati membri m'għandhomx jitħallew illi jallokaw spektrum ġdid lil xaħat speċifiku fuq fis-suq jekk dan ser iwaqqaf jew fixkel kompetizzjoni fis-suq. It-tieni ħaġa aħna rridu iktar spektrum jiġi allokat mod efficienti illi mod iktar attiv jirrifletti id-diversità tal-lum u ħtiġijiet tal-ispektrum. Għalhekk aħna qegħdin fukaw din il-programm tal-politika mhux biss biex naħilsu il-800 MHz imma biex naħilsu il-frekwenzi ta' ħafna iktar tal-2020. Nix ingles il-komissarju u il-rapporter u il-shadows tajaj tal-kooperazzjoni straordinarja bejnietu max minajr din il-kooperazzjoni din il-level ta' ambizjoni ma kienx tkun possibli, grazzi. Fkarista poli roħte, tora kirx. Grazzi, tassew sur roda, issa issur ċiġister fissem li jisijar. Zawċ minutek joġbu. Grazzi, Signora President. Grazzi, Signora Kommissarju. L-ewel Qabel kollox nifraħ li rapporter Isur Hawkmark għalix huwa il-nexxielu jfassal ċertu qabilta dan il-rapport fil-komitat u kiseb kunsens mifrux jina nissieħeb mal-rapporters, mal-shadow rapporters l-oħra. Fil-ingrazzjamenti tijaj. Jina nappoġġa xewqa tijaw illi huwa jagħmel leġiżlazzjoni biex l-Ewropa tkun tista' tilħaq l-sfidi teknoloġiċi f'dan is-settur. Tkun tista' żomm ukoll pożizzjoni ewlenija mexxejja fid-dinja, dinja teknoloġija importanti immens. Il-punt ewlieni huwa illi niksbu bilanċ, il-bilanċ ġust bejn l-interessi kollha, il-xandara, l-operaturi tal-mobile, il-divizjoni, l-qasma tal-broadband u kol dawk li jużaw, jinkludi il-militar fost l-oħrajn. Jiena nixtieq nwissikom illi aħna rridu nirrispettaw is-sussidjarjetà u l-kompetenzi nazzjonali hawnhekk f'dan il-qasam u f'dan il-proċess. Li nagħmlu leġislazzjoni f'dan il-qasam ta' politika hija xi ħaġa pjuttost diffiċli għaliex it-teknoloġija involuta timbidel ħafna, timbidel b'mod maġġel u dan ifisser illi aħna dejjem qegħdin niprovaw niġru wara l-affarijiet u mhux inkunu fuq id-dim. Iżda xorta waħda naħseb irridu naġixxu biex din it-teknoloġija ġdida tkun tista' tiġi sfruttata anke b'mod reġjonali u tkun tista' tiġi użata jiena nittama illi dan il-propost din il-proposta u dan ir-rapport jirnexxilhom jiksbu hekk. Grazzi tassew. Grazzi Sur Chichester is Sur Lamberts għal żewġ minuti f'isem il-grupp tal-ħodor. Grazzi ta' sew, Signora President. Jena nishti nisħa dwar ċertu affarijiet li diġan tqalu. nishti nitkellem dwar dak li qalet is-sur Signora Krautman. hija għanda raġun, l-spektrum huwa bene pubbliku għalina lebda tu, lebda kumpanija, lebda organizzazzjoni ma jrid ikollha id-dritt illi tassumi illi hija għandha dritt għall-użu esklusiv ta' parti partikolari mill-spektrum. Dan huwa eh, bene pubbliku u skars u għalhekk irridu nifmu kif jista' jiġi użat fil-ġejjeni, irridu naraw kif qed jiġi użat bħalissa minn daw kollha involuti. U dan jinkludi nies illi sema Sur ċeċister, jiġifieri il-militar u s-servizzi ta' sigurtà aħna irdu naraw x'inhu l-użu attwali tal-ispektrum bħalissa għaliex naħsbu li mhuwiex wieħed ottimali. Irdu konna sistema trasparenti wkoll għal allokazzjoni tal-biċċiet tal-ispektrum. Waħda flessibbli wkoll għandha tkun is-sistema biex ma nippermettux illi n-nies ikollhom drittijiet fuq partijiet minn dan l-ispektrum li huma jaħsbu li jistgħu iżommuhom għal dejjem L-spektru mhux purament kummerċali, mhux kollu kemm hu kummerċali jista' jiġi użat kif diġà ntqal għal għanijiet kulturali, għas servizzi pubbliċi, għas servizzi ta' sigurtà wkoll jista' jiġi użat mill-militar. Għalhekk jekk aħna ikonna approċċ tas-suq biss jista' jkun illi l-atturi fis-swieq jistabilixxu drittijiet illi jistgħu ixxeklu is-suq l-atturi żgħar ma jkunux ser jistgħu jikkompetu mal-kbar jekk aħna nippermettu li kunem approċ ta' suq biss. Jiena nixtieq ngħid li l-użu esponenzjali tal-spektrum għandu kol implikazzjonijiet fuq saħa pubblika. Naf li dan mhux parti mir rapport irrimma rridu noqogħdu attenti dwar dan għal iċ-ċittadini tagħna huma mħasba dwar din il-ħaġa. Grazzi issa ngħaddu għal kellima individwali l-Onorevoli Verheiren għal żewġ minuti. Grazzi, Signora President, Komissarju Cruz, dwar il-frekwenzi ta' radju dan huwa r-riżorsa tassew ta' valur. u dun amministraw b'mod attent. Ir-radio frekwenzi irdu jiġu allokati għabbażi tal-konsiderazzjonijiet ekonomiċi, kulturali u soċjali dan ifisser illi l-possibilitajiet tekniċi jridu jiġu użati fl-interess tal-akbar effiċenza possibbli. Il-pakket ta' sena l-oħra ta' telekomunikazzjonijiet irid ikun il-bażi fuq xi jiġu allokati il-frekwenzi. L-istati membri jridu laħqu mal-interessi ta' kulħadd, interessi soċjali u kulturali dan irid jiġi meqjus meta l-allokazzjoni tal-ispektrum jiġi armonizzat. Il-digital dividend, proġettiet pass differenti fl-istati membri differenti. Il-frekwenza ta' 800 MHz ma rridux nallokawa minn issa hemm kwistjonijiet marbuta mal-interferenzi illi rridu jissolvew l-ewwel. Hemm kwistjonijiet ukoll ta' infrastruttura teknika għal xandara. Meta il-medda tal-frekwenzi jiġu mqasma irridu nirranġaw id-differenzi li hemm l-aċċess għandu jsir fl-interess ta' ċittadini iżda fl-istess waqt il-xandir tradizjonali huwa importanti wkoll mill-perspettiva ta' diversità kulturali. Il-teknoloġija tal-informatika digitali u diversità kulturali jridu jimxu it fit. Grazzi issa is-Sinjura Riera Madurel għal minuta. Grazzi tassew, Sinjur President. President Komissarju, irdu nkunu sodisfatti illi aħna edin namlu dan il-dibattitu l-lum. Spiss jgħiduna li l-pjanar u l-amministrazzjoni tal-spektrum huwa wis eh, eh, tekniku urdu nħalluh fidejn l-istati membri. Grazzi għad determinazzjoni ta' dan il-parlament matul il-negozjati ta' telekom aħna edin niddiskutu l-lum negozjati illi mexxietom il-kollega Trautman mod perfett. Issa għanna dibattitu illi qed isir fil-forum politiku tal-Unjoni Ewropea fil-post adegwat. Din hija kwistjoni transkonfinali u din tiġustifika l-fatt li aħna qegħdin nintervjenu bħala leġislaturi tal-komunità. Iżda aħna dan ma rridux narawh bħala ħafna użi differenti li qed jaħdu fl-imkien. Huwa possibbli illi wieħed jibat aktar data u kunem inqas interferenza lantana irrid ikun irri kunem pjanar dinamiku biex bekk kif tavanza teknoloġija aħna nkunu nistgħu niksbu aktar kompatibilità bej il-gruppi ta' utenti u għalhekk ikonna użu soċjali u ekonomiku aħjar illi jsir minn dan il riżorsa ta' valur. Ma nistawx nejdu illi hemm min jirbaħ u min jitlef. Kulħadd irid jirbaħ hekk kif aħna nkomplu ntejbu l-użu tal-ispektrum. U dan irridu nejduh biex ikun hemm l-iżvilupp ekonomiku u soċjali tal-ċittadini tagħna. Grazzi ta' sew nixtieq mm-hmm. ngħidilkom illi Ek joġobkom segwu mal-ħin, irrispettaw il-ħin, mux ser noqt nwaqafkom, imma irrispettaw il-ħin. Għalix tkunu qed tieħdu il-ħin lil kollegi tagħkom inkella. Il-kellim li jmiss Rodi. grazzi President, grazzi Signora Cruz, Kummissarju. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja lill-Onorevoli Hockmark għal-rapport eċċellenti tiegħu u il-mod dirett kif huwa tkellem dan id-dibattitu, ir-rapport jirrifletti l-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea l-iktar dwar jannar tal-2013 meta il-tinfetaħ il-medda ta' 800 MHz u meta il-televizjoni tradizjonali ma jkunx għadu fi xena. Issa il-frekwenzi ta' televizjoni ser jippermettu biex ikun kopertura akbar tal-broadband kullimkien fl-Unjoni Ewropea li xwieħed et jissostitwixxi l-frekwenzi antiki tat television Għandna dan il-programm l-2011 u 2014 fil-gwar tal-allokazzjoni tal-Radio Spectrum. Nixtieq nisaq dwar żewġ affarijiet hawnhekk, naħseb li huma importanti. Komissarju Surħok l net naħseb illi aħna irdu namlu dan ir-reġistru dan l-inventarju illi u propost f'artiklu 8 għandna bżonn li dan isir minnaħa ta' esperti biex huma jkunu jistgħu jaraw x'inhuma il-meda differenti li għana, l-meda ġodda. Aħna irdu infaslu dan l-inventarju l-ewwel qabel kollox. Imbagħad nużaw. Irrid ikonna starriċ tekniku wkoll dwar il-mod ta' kif qed jiġu diġà użati dawn il-frekwenzi ġodda. Imbagħad irridu naraw il-medet ta' frekwenzi li qegħdin jiġu użati bħalissa għal anijiet militari. Hemmhekk il-Kummissjoni m'għandix kompetenza. mandiġ kompetenza dwar l-użu militari ta' Radio Spectrum, għalek jina kontra l-emenda illi tritt emenda artiklu 7-3 illi jikonverti l-użu militari għal użu ċivili. Grazzi, s-senjura Tikkaw, għal minuta u nafsek jożbuk. Grazzi, Signor Kommissarju. Id-deċiżjoni li qed niddiskutu llum tistabilixi l-ewwel politika, l-ewwel program ta' politika ta' Radio Spectrum. Eh, pjanar strateġiku l-armonizzazzjoni tal-użu ta' Radio Spectrum biex jiġi żgurat illi s intern jaħdem tajjeb. F'termini prattiċi il-programm ser jiffaċilita id-disponibiltajiet ser jittajib ukoll l efficienza tal-użu tiegħu permezz tal- permessi ġenerali ser nevitaw il-xkil tal-kompetizzjoni ser narmonizzaw ukoll kondizzjonijiet tekniċi u niproteġu s-saħħa. Il-Kummissjoni flimkien mal-Istati membri ser tfassal inventarju tal-lużi eżistenti l-iktar fis-settur tal-, -tal 300 MHz. Jiena wkoll tkellimt biex inneħħu il-digital gap biex iċ-ċittadini kollha ikollhom għall-inqas aċċess ta' 30 megabit għal kull sekonda sal-2020 u nigarantixxu wkoll disponibilità settur ta' servizzi u settur pubbliku permezz ta' kapaċitajiet ta' broadband, broadband imtejba jiena wkoll tlabt biex tamir ġdid u teknoloġiji ġodda jkunu disponibbli għall konsumaturi biex il-bidla għat teknoloġija digitali u l-użu tad dividend digitali kun jista' jiġi appoġġjat minn naħa tal-konsumaturi nixtieq nilqa nixtieq nappoġġa l-importanza illi Radio Spectrum irdu nagħtu biex Radio Spectrum jiġi jiġi użat biex jiġu monitorati ċertu affarijiet u jittejbu wkoll is-sistemi ta' trasport l-iktar is-sistema Galileo, il-programm GMES u s-sistema tal- uh, tal-immaġinar tal manager ta' trasport responsabli. Grazzi, inti u koll bist il-ħin li kellek disponibli, kellim li jmiss, kellim għal jmiss ja' Sinjura Nibler, minix narawnek. U għalek ser naddu għal Sinjura Toja għal-minuta u nafsek jozbu. Grazzi. Jina nemmen illi punt illi illum binna kollha dwaru huwa illi dan il-programm ta' armonizzazzjoni tal-frekwenza ta' użu koordinat tal-ispettru permezz ta' dan aħna jista' jkollna funzjoni doppja. Dan huwa punt ewlieni li rridu nżommu qudiem moħħna, jiġifieri li niżviluppaw il-potenzjal kbir ta' sfruttament ekonomiku ta' dan is-settur għat-telekomunikazzjonijiet, għall-awdjoviżiv u għas-servizzi l-ġodda u fl-istess waqt ukoll natu Eh, spinta l settur ekonomiku u setturi l-oħra marbuta ta' telekomunikazzjonijiet, per eżempju, fl-istess waqt niżviluppaw il-potenzjal ta' żvilupp kulturali u soċjali illi din il-funzjoni doppja eh, seri kollha u titlob. Jina naħseb illi dan il-programm li tkun l-okkażjoni biex aħna blażliet tagħna nistabilixxu u nħarsu ċertu prinċipji ewlenin l-ewwel net is-suġġett tal-pluralizmu tal-medja, ir-reviżjoni tas-sistema ta' ġestjoni tal-frekwenzi radio televiżivi fuq livell Ewropew u hija importanti ħafna. U fl-opinjoni tiegħi irdu nevitaw illi jkun hemm wis eh, drittijiet akkumulati marbuta mal-frekwentazzjonijiet fis settur ta' televiżjoni eh, spiss dawn jistabilixxu ruhom u jissaħħu dawn dawn l-akkumulazzjonijiet. Il-prinċipju tal-ekwilibru tal-bilanċ bejn l-operaturi u fl-istess waqt ġustizzja illi tippermetti illi jiġu promossi, jiġu appoġġati u jinżammu l-impenji ma dawk l-operaturi illi għamlu investimenti importanti ħafna fl-aħħar net, it-trasparenza u ċertezza illi jkun hemm tmexxija tajba amministrazzjoni tajba meta jiġu allokati l-frekwenzi. Aħna qegħdin nitkellmu dwar illi eh, daw il-mod kif dawn jenataw, mux biss biex niproteġu s-suħ, s-suq imma biex nevitaw illi kunem nies li jiġu vantagġati fl-allokazzjoni tal-frekwenzi. Dwar l-aspetti soċjali ma nistax nitkellem iktar imma diġa tkellimna, diġa tkellmu dwarhom il-kollegi tiegħi. Grazzi, onorevoli Toja, is-Sur Van Nisteroja, żewġ minuti. Signora President, Signora Kommissarju, illum huwa jum l-Ewropa u l-Ewropa qed tipprova tfittex affarijiet konkreti, importanti għat ċittadini li garantixxu wkoll il-benessir fuq livell Ewropew. Din il-proposta ta' Sur Hawkmark twieġeb mod perfett għal dawn il-ħtiġijiet hija proposta konkreta ħafna u tinkludi aspetti soċjali u ekonomiċi kif ukoll aspetti li huma importanti għaċ-ċittadini. Din il-proposta hija meħtieġa għaliex qegħdin nitolbu dejjem aktar komunikazzjoni, internet, wireless li jkun aktar maġġel. U għalhekk irridu koordinazzjoni fuq livell Ewropew li tinja xi ħaġa li qed nistennewha. L-2003 ser jitwetta l-800 MHz u wkoll ser tiġi miftuħa l-frekwenza tal-1800 MHz. 200 miljun ta' euro fis-sena 3% ta' tkabbir annwali ser jiddependi fuq kif ser jinfeta kif ser jitkattar dan l-ispettru. Jekk naraw per eżempju il-mobiles illi kienna fid-disajnijiet dawk ukoll taw spinta fil-waqt fil xieraq u fil-post xira kull sena 800 biljun euro jistaw jiġu prodotti aktar f'pajjiżi l-Olanda pajjiżi huwa lest. Aħna ftaħna spazju għal mobile internet ta' raba ġenerazzjoni, għat televizjoni, għas servizzi, għat televizjoni pubblika, għal radio u kol għal problemi marbuta ma' interferenzi li jista' jkun hemm li jistgħu jibqgħu hemmhekk problemi marbuta mal-microphones lokali dawn huma problemi li ser jissolvew. Abbażi ta' eh, din il-proposta fir-rapport nittama illi nkunu nistgħu nilħqu ftehim mal-Kummissjoni mill-aktar fis possibbli. Nixtieq ilkom laqwa suċċess. Grazzi. Issur Rubik għal żewġ minuti. Mikrofonu. Iva, grazzi President. Jiena jiddispjaċini ħafna illi eh, bosta persuni telqu minn din il-kamera. Iżda jista' jkun illi marru jisibu fil-kumitat itre dwar din il-kwistjoni rridu nkunu konxi wkoll dwar il-livell ta' prestazzjoni li rridu għal-ġejjieni għal networks tal-ewwel ġenerazzjoni wkoll għal negozji tal-kejbel kif ukoll persuni oħra li jużaw dawn dan l spektrum li tal-organizzazzjonijiet Blue Light. Irridu naraw x'nu ma ħtiġijiet ta' dawn in-nies kollha, irridu naraw l-ammont ta' data li huma jistgħu jibatu bliema veloċità jistgħu jibatu id-data iżda fl-istess waqt il-koll irridu e, jiexu fl-imkien f'dan l-ispettru, irridu rapport aktar dettaljat għal-ġejjeni biex ikonna dawn il-networks tal-ewwel ġenerazzjoni kunu nistgħu nżidu l-veloċità, inqisu wkoll il-network tal kabel u kol il-negozji li diġa għandhom sistema e, veloċi bizzejiet li tista' tiżdied fil-ġejjien, jirdu ngħinuhom iżda għandna problema kbira bil-livelli tal-prezzijiet. L-iktar meta nitrattaw id-data roaming. Diġa hemm stati membri illi inti tista' tixtri gigabyte fihom għal inqas minn euro fuq il-mobile phone tiegħi hawnhekk eh, gigabyte hawnhekk tiswieli 9000 darba aktar U jekk imur fi stati membri oħra ma nistax inħallas 14,000 euro għal 1 gigabyte irridu naraw x'livelli ta' prestazzjoni rridu niksbu. Din hija deċiżjoni rridu nieħdu. Irridu wkoll naraw il-livelli tal-prezzijiet fil-ġejjeni. Aħna rridu suq uniku Ewropew tal-ġejjeni għas-servizzi tad-dejta biex il-kumpaniji kollha jkunu jistgħu jużawha. Għandna prioritajiet ewlenin hawnhekk li rridu nindirizzawhom. Grazzi sur Rubik. Issa wasanna għal proċedura catch DI. Għaw xie kollega li jixtieq jitkellem taħdin il-proċedura? Is-sur Molzer talab biex jitkellem. Minuta. Frau Präsidentin, Europa wird die führende Rolle als größter Wirtschaftsraum in der Welt nur ver... Grazie, signora President. L-Europa għandha bżonn tmexxi l-proċess ta' żvilupp ta' teknoloġiji ġodda. Il-broadband huwa partikolarment importanti politika ġdida dwar il-frekwenzi għandha tkun mibnija għal trasmissjoni tad dejta fuq skala kbira. Ma nafx inhu r-rwol tal-Ewropa, forsi l-Ewropa tista' tilab rwol ta' koordinazzjoni jekk il-Kommissjoni nifisa qalet l-Istati membri jridu jorganizzaw li la minfusom fil-prezent tajna l-ura meta parangunati ma l-Istati Uniti u ċ-Ċina. Kaxkajna wissa għajna weħinna fil-burokrazija naqbel ma' rapporter l-onorevoli Hakmark fuq il-ħtieġa li nżommu ma' l-iskeda li għanna. Grazzi ħafna għaw xi aktar kommenti. Ma jidirx li dan huwa l-każ. Għaldaqstant naddu wissa għal-Kummissarju Cruz. Grazzi, grazzi Signor President, grazzi dawk kollha li kienu involuti f'dan id-dibattitu hekk interessanti għaliex li jidher illi fl-aħħar mill-aħħar hija ħaġa importanti daqs l-ilma daqs l-arja safja wkoll. Kif qalet Katrin Trautman huwa ġiet pubbliku u ġit essenzjali għal għaldaqstant semmur l-ura rapporter u shadows nirringrazzjom u ma kienu kapaċi jagħmlu l-affarijiet ċari u trasparenti u prezentawna dak li rridu nagħmlu sabiex niksbu riżultat li nixtiequ. Ovvjament, dan huwa dibattitu qed isir demokrazija, dibattitu attrenti, Sinjor President, aktar krim kmini diskutejna l-agenda digitali u l-kol binna fuq l-agenda digitali. U dinja kwistjoni marbuta ma l-agenda digitali, jek ma nerfawx responsabiltajiet tagħna u ma neħdux linja ċara nistaw ninsew dak li ntqal qabel mis-Sinjura Toja ġifiri li ċertu punt li tkun konxu li fl-20 20 u dan nisinni ħanka fl-aġenda digitali kull Ewropew għandu ikkun f'pożizzjoni illi jagħmel dak kollu li jista' jew tista' twettaq dak li interessat fija. Grazzi anka l-spektrum ta' opportunitajiet. Fil-fatt aħna konni iktar ċari, aktar kmini, 2013. Signora President, jekk dan u dak li għanna bżonn, bżonn inkunu konsistenti u hemm bżonn illi nkunu f'pożizzjoni illi naċċettaw il-konsegwenzi marbuta ma' dan. Xtaqt nirringrazzja lil dawk l-membri kollha illi tkellmu b'mod ċar u li tkellmu fuq il-prioritajiet u l-fl-aħħar mill-aħħar qablu ma dak li rridu nagħmlu f'approċċ strateġiku tkellimna dwar regolamentazzjoni, u anka maniġjar tal-spettru eh, l-ispettru tal-radio għatem ostakli bla dubju jina konxja ta' dan imma dawn l-ostakli meta paragonati ma' dak illi eh, irridu nwettqu u kol ser naċċettaw mod pozittiv. Aħna nirrispettaw bisħiħ, Sinjura President, l-użu ta' l-ispettru għall-attivitajiet kulturali, Zgur fuq dan mandu jkunem ebda dubju tal-punt ser nindirizzaw jekk ikun ikun hemm xi dubji. Jekk qed nitkellmu dwar aktar spettru għal broadband u dividends eh, sekundarji, żgur li huwa kulħadd huwa konxu li illum qabel għada u l-membri parlamentari żgur jaqblu ma dan irridu wkoll nindirizzaw dil kwistjoni għaliex hija sitwazzjoni li minna sejbaħ kulħadd. U jekk niliberaw il- benta 800 MHz nkunu edin anka nafetwaw l-ammont ta' spettru. Dan huwa pass numru wieħed fil-proċess illi rridu nibdew. Mek nħarsu lura u dan ma nix namluħ ta' sekwit għalix rridu nħarsu l-ġejjini, pero jek nħarsu lura min kien jaħseb mistax il-senilu fuq ixet niddiskutu issa u li kieku għadna nistennew 15 sanilu ilu u nazbu u najdu illi rridu nistennew u nistennew iżżejjed kon nispiċċaw infallu. U ma kienx ikonna diskussjoni li qed ikonna llum. L-spettru hija ħaġa ta' kompetenza nazzjonali ta' dan konxja il-Komissjoni taqbel ma dan u l-responsabilità tal-Istati membri ma l-koll naqblu li l-ispettru huwa eh, risorsa importanti u li rridu kol inqisu li meta nitkellmu dwar suq uniku digitali jitfrinna l-opportunità u responsabilità sabiex naħdmu u naħsbu b'mod transkonfinali. U jekk hemm settur fejn għandek taħseb mod transkonfinali huwa meta nkunu qed niddiskutu l-ispettru skadenzi dak illi għanna qoddimna hija għacħar illi fl-2013 2013 ma t-reprezentax data eh, qariba wis hemm żewġ alternattivi l-pajjiżi ġirien dan jirrappreżenta trattament speċjali f'dan id-dossier u anke jekk hemm ċirkostanzi li ħadd ma jista' jaċċetta u jibassar minn mela allura m'għandniex nkunu l-edewa ta' nfusna. Imma dan m'għandux ikun skuża biex eh, ma naġixux irridu nirrealizzaw illi l-ħin huwa kontrina qed nitkellmu dwar derogi u din u derogi m'għandhomx jintużaw ħażin jekk tippermettu li ngħidu dan. Signor President, Et nistenna bil-ħerqa dibattitu banka fost il-membri tal-Konsil u qed nistenna s riżultat tal-votazzjoni tagħkom. Jiena qed inħares fiduċa lejn il-ġejjieni fuq wieħed għalmenu mill-pilastri li qed diskutu l-lum. Nittamaw li għet appuntum dal-pilastri ġi konklus sal-ħar ta' din is-sena. Grazzi għal l-sforzi pozittivi ta'kom mhux biss ir-rapporter u li shadow rapporter manka lill membri tal-kumitati differenti li huma voluti f'dil kwistjoni. Thank you, Mrs. Commissioner. Tora, o Kyrios Hokmar, maru s-sigitiz ma staklis ti sizitis. Grazie, Signora Commissario. Jala, id-dibattitu għal minuti rapporter is-sur Hokmark. Grazzi, Signora President, Signora Kommissarju, nasa peridu l-koll inkunu konxi il-etnit kelmu fuq parti mis-soċjetà li qiegħda tiżviluppa bil-ħeffa kbira. U dil-ħeffa fl-iżvilupp se tkompli timmanifesta ruha. Issa kif irridu li l-affarijiet ikunu fis-sena 2020. Naħseb li huwa importanti ngħidu li meta niddiskutu il-bent tas-700 maħniex ngħidu aktar mill-li suppost qed ngħidu se jkollna l-opportunità li iktar tard nieħu deċiżjonijiet ikun hemm bżonn illi nużaw dan blaqwa mod possibbli għaliex kif intqal l-ispettru hija riżorsa skarsa, hija xi ħaġa ta' ġid pubbliku u aħna għandna responsabilità li nużawha bl-iktar mod effiċenti u effettiv anke kif qalet is-Sinjura Trautman, l-effiċenza. Imma wkoll xtaqt nisħaq fuq il-fat illi mem lebda konflitt bejn l-użu kummerċali u dak kulturali. Jina nishti illi aħna nkunu ambizjużi bizzejiet sabiex il-kultura ninkluduwa f'din it-teknoloġija ġdida u mhux nżommuwa iżolata l-użu kummerċali biss għaliex dan jista' jkun ir-riżultat jekk ma nkunux ambizjużi biżejjed u mbagħad il-kultura nispiċċaw nitraskurawha U jina ma naħsibx il l-kultura se jkollha laqwa opportunitajiet li xir ila fl-Ewropa. Naħseb nistaw aħna niżguraw il-broadcasting millum u anka noħol u opportunitajiet ġodda għażminijiet tagħna, ma rridu nkunu wkoll kapaċi nieħdu deċiżjonijiet u permettu li najt, u għet najda minnar lebda ironija, għet nitkellem għawek b'livello li ta' sodisfazzjon illi Ma kien hawn ħadd hawnhekk illum illi tefa xi dubju fil-fatt li aħna rridu nkunu mexxejja f'dal proċess u f'dinja globali ta' kompetizzjoni u għalfin l-unika mod kif nirbħu u li nkunu il-mexxejja u dan għandu jkun. Din għandha tkun il-mira tagħna. Grazzi ħafna sur rapporter. Tani wassalna għal tmim dan id-dibattitu. Nivotaw fuq dal-punt nhar l-erba' bitada fin-nofsija.